Voilà, bonjour à tous, la séance est reprise. War nofsinari tajb il-kulħad, bekk nerġaw inkomplu l-plenarja tagħna. Il-minuti tal-laqa tal-biraħ huma disponibbli, kummenti le, mela f'dak il-każ il-minuti nistgħu